Dan huwa din hemm mistoqsija bil-form il konsil Kummissjoni fuq il-Maternity Leave. Naddi l-ewwel net għal Marija Arena l-awtur. Grazzi ta' sew President. L-aħħar dibattitu illi kellna f'dan il-emiċiklu fuq il-leave fuq il ta' maternità kien ta' lulli li għadda ġifir jisu xie sena mbewet u għadda u nistaw nejt li ma tanx għaddew saru wis affarijiet. Draw xiftit eh, li Trust Timmerman neħa il dak għalfu fuq il-maternity leave il-konsilu xetetika subaħna għal kem aħna mux obbligati, maħna xorta involuti, aħna ġilidna eh, ma minar suċċess allura għal darboħra eh, jiena nkondanna l-passività tal-Kunsel imma u kjoll dak li jappreżentaw żewġ istituzzjonijiet qegħdin eh, jgħidu xi ħasbu mal-Kunsil mu qed tagħti ebda pożizzjoni u hija l-bot min jagħmel dan huja mhix aċċettabbli fuq livell istituzzjonali ovvjament hija mhux aċċettabbli minn żewġ istituzzjonijiet oħrajn aħna qegħdin nippreżentaw hawnhekk illum mhux denja tiegħu imma wkoll inammissibbli minn għal miljoni ta' nisa u tfal tagħhom illi qegħdin jiġu mċaħda din il-ġustizzja soċjali, dritt soċjali tagħhom. Da xini fejn jedek il-pjan ta' Sur Juncker? mhuwiex hija eh, meta billi nitfgħu il-maternity leave fid-dasbin illi aħna ħanek zbuħ dan il-maternity leave ġbażikament min jagħti l-ħajja lin-nies li xi ħadd qed jiġi kastigat tal jamel dan li jkollok it-tfal jiġifieri ekwivalenti għal faqar. Il-fatt aħna nivvotaw għada qed jimmira lejn fatt li l-Ewropa bi edda prova taħares li nisa u n-nommijiet u li kollak eh, level eh, soċjali AAA. Aħna mill mill-1992 li għaddata tal-biddu tal-dħul tal-maternity li fxejba n-bidel, aħna sa' edin fl-2015. Aħna għadna dal-ħodu li jek l-Europa t istanna xresodna biex tad-diliġi mela kun ibsa l-biċċa, bet il-meċċa tat li fuq kwistjonijiet tal-liġi soċjalu u allura hawnhekk dak li qegħdin ngħidu l-Parlament, dak li aħna qegħdin ngħidu l-Kunsill, dak li qegħdin ngħidu l-Kummissjoni dawn in-nisa ma jistgħux jistennew iktar dawn in-nisa jridu jkunu e, jkollhom jirkonċiljaw il-ħajja tax-xogħol u ħajja ta' dar dawn in-nisa ma jistawx jgħazlu bejn il-maternità u l-karriera tagħhom. Dawn in-nisa jridu jkollu jistgħu ikunu nisa ikunu ikunu ħaddiema, ikunu mal nisa, eh, ikunu għomijiet aħna rridu naqsu dan il-gender pay gap, aħna ma jistawx jibqaw pala nisa vitmi ta' dan il-pension pay gap u laqqas vitmi eh, minħabba li sempliciment huma ommijiet għaliex dawn jirriskjaw u din hija l-kelma rrid nużaw għaliex jirriskjaw li xi darba ħajsiru ommijiet. Isat imma ġenna darba fl-Ewropa li inti tkun om huwa riskju. Riskju għal meta ħadmek, riskju għal politiku, riskju għas soċjetà Imma fiex dinja, fiex din indi dinja għedin nejxu fija, ma jistax ikun ibqaw sejrin hekk allura dak li aħna qegħdin nistaqsu mod ċar din ir-riżoluzzjonija li dak kollu eh, jispiċċa li nista' jkunu mħarsa li ommijiet ikollhom il-maternity leave li jitħallsu mod li huwa ta' ċertu dinjeta u li jirkonċiljaw il-ħajja ta' xogħol tagħhom li dawn ikunu dak li jistgħu kollha jkunu mara ħaddiema u om u li jisibu il-post illi jisħoqilhom fis-soċjetà tagħna. Jiena naf sinu kummissarju li inti volluta biex aħna fuq dan is-suġġett u jiena nisħaq illi dan id-dibattitu mhux darba li jistenna 10 sena oħra sabiex aħna nkunu nistgħu nagħtu din il-possibilità li dawn l-ommijiet Ewropej jew fuqek li jiena qed norbot fuq il-Konsillu koll ma jkollok kollina metta li meta noqogħdu nisimgħu dak li qed jingħad joqogħdu jirripetaw jiena dejja noqogħdu nerġa' nirrepeti dak il-Konsill li dejjem l-istess affarijiet. U allura ejja nżommu swat, ejja provaw insibu soluzzjoni sabiex mill-aktar fi dawn li se jkunu rispettati. Grazie. Sumim, Un-sumim ma' am să rog eh, se jakub. Grazie. Issa naddi l-kelma li senjura Kalina Lukacevica. Grazzi ta' din l-opportunità li tajtuni biex nindirizza din il-kwistjoni fir rigward tal-proposta um, tal-Kummissjoni biex tirrevedi d-direttiva tal-lif tal-maternità. Matul l-aħħar ftit xhur il-Presidenza iltaqat ma' l-rappreżentanti tal-Parlament fatta okkażjonijiet biex tiddiskuti dawn dan is-suġġett. Palma tafu l-Kummissjoni esprimiet l-intenzjoni tagħha biex tirtira il-proposta jekk ma jkun hemm l-ebda progress tangibbli biex nisblokkaw in-negozjati sas-sajf jiena ser inkun onesta magħkom il-proposta kif inhi bħalissa ma għandix l-appoċ minnaħa tal-Kunsil. Il-pozizjoni tal-Kunsil ma tħalli lebda lok ta' manuvra. Aħna u kol rridu nkunu realistiċi dwar il-fat li il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew u l-istennijiet mill-fajl huma differenti mill tak tal-Kunsil. Aħna nirrispettaw dik il-pozizjoni, iżda aħna Irridu nsammu l-fatt li il-situazzjoni preżenti mhux se tippermettina li nimxu l-qoddim fuq il-fajl. President, Komissarju, membri onorevoli, nixtieq nenfasizza punt il-pożizzjoni tal-Kunsill ma kienx waħda faċli ki hija riżultat ta' ħsibijiet dettaljati ħafna sforz u rida tajba ehm, ġew mm, minnaħa ta' prezidenzi fil-passat. il presidenza ma tistax taħdem waħda hija marbuta marrida tal-istati membri bħalma l-parlament huwa eh, marbut marrida tal-membri tiegħu. Minkejja diffikultajiet eh, f'dan il-fajl nemmen li l-Kunsill u l-Parlament Ewropew eh, jibqgħu maqudin fl-impenn tagħhom biex bekk eh, tingħata importanza l ġenituri lill-ommijiet li jaħdmu. Enfasizzajna l-appoġġ tan-nisa u rġiel fil-ġrida tagħhom biex jaqdu flimkien il-familja xogħol la privata tagħhom. Promozzjoni ta' partiċipazzjoni tieħa tan-nisa fis-suq tax-xogħol mhuwiex biss kwistjoni ta' ugwaljanza iżda hija wkoll eh, fattur importanti li jikkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku ġenerali f'dan l-an ġenerali wara seba' snin ta' sfort li ma wasluna l-ebda qbil nilqaw bidu ġdid fuq dan is-suġġett. Inizjattiva ġdida li toffri bażi aħjar għal kunsill u l-Parlament Ewropew biex eh, naħdmu iktar lejn ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja tal-familja għan-nisa u għall-irġiel. Dan ovvjament għandu jinkludi wkoll il-protezzjoni tan-nisa tqal u e, li qegħdin irreddaw u nispera li l-Parlament Ewropew ikun jista jilqa l-opinjoni tal-Parlament biex ikonna approċċ li tħares iktar il-qoddim. Grazzi. Grazzi segretarju tal-Istat, issa il-Kummissarju Jurova. Grazzi għal dan l-impenn u għal dan l-isforzi biex nirrivedu direttiva tal-lif tal-maternità mod partikolari rrit Nirringrazzja l rapporter Madam Arena u lil sinjura Garcia Perez u l-isforzi tagħhom biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni ta' staġnar. Il-Kummissjoni impenjata bisih lejn l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi u l-protezzjoni ta' nisa tqal u għammijiet ġodda. Din um, teħtieġ li n-nisa u l-irġiel ikunu jistgħu jibbilanċjaw il-ħajja eh, tagħhom ma dik tax-xogħol, ħajja tal-familja ma dik tax-xogħol. Il-Kummissjoni qalet bosta drabi li hija lesta li tiffaċilita negozjati bejn il-Parlament u l-Kunsill. Aħna tħallna fi sforzi kontinwi biex neħu dan id-deadlock is-servizzi tiegħi ħadmu ħafna kemm ma' din il-Presidenza kif ma' oħrajn, kif ukoll ma' oħrajn biex insibu soluzzjoni miż-żewġ naħat. Eh, grazie Signora Arena, kena opportunità recenti biex eh, nilħu kompromess eh, mod partikolari fuq il-kwistjoni tal-pagi li aħna nafu kienet diffiċli għall-istati membri Fi żmien ta' kriżi ekonomika, il-Kummissjoni faċilitat eh, diskussjonijiet bejn il-Parlament u l-Kunsill, ittalbu ehm, diskussjoni fil-Kunsill u wkoll saru diskussjonijiet konkreti għabbażi tal-proposti tal-rapporter biex bekk inkunu nista' nilqu lejftejn. Aħna nsistejna mal-Presidenza li dan jersa għad-diskussjoni eh, fil-Kunsill biex bekk nisblokkaw in-negozjati u nkunu nistgħu nersqu lejn ftehim. Meta l-fajl ġilura fil-Kunsill fuq livell politiku, il-Kummissjoni eh, eh, rat il-rida ta' iktar ħidma minnħat tal-Parlament. Sfortunatament hemm ċertu gruppi li ma jridux jinnegozjaw iktar fuq dan il-fajl. Uħud ħafna minnhom jaħsbu li hemm każ ta' azzjoni f'dan il-qasam imma mihomx konvinti li din il-proposta li l-preparazzjoni tagħha bdiet ma kważi 10 snin ilu se jrisolvu l-kwistjonijiet li faċċaw il-ġenituri li jaħdmu fl-2015 u wara mod ġenerali hemm maġġoranza favur ta' bidu ġdid fil-Kunsill. Jiena eh, lesta li nkompli niddiskuti eh, mal-koleġislaturi iżda kif numa l-affarijiet bħalissa il-Kummissjoni ma qed tara l-ebda raġuni għalfejn għandna nibdew nizbedu mill-intenzjoni eh, oriġinali u nibdew inizjattiva ġdida jekk l-ebda ftehim ma jkun jista' jintlaħaq fi żmien sitt xhur bidu ġdid jidher li qisu l-aħjar mod ta kif nistgħu nimxu qudiem. Is-soċjetà u s-suq tax-xogħol eh, għamlu eh, tibdiliet kbar ħafna riċentament. Il-Kummissjoni hija impenjata biex ittejjeb is-sitwazzjoni ta' ġenituri li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Jiena għaldaqstant jiena lesta li nibda nanalizza approċċ ġdid biex nitratta l-isfidi li dawn qegħdin jiffaċċaw. Aħna nafu li dawn huma kważi mod ġenerali n-nisa li huma milquta minn din il imsejħa pina tal-maternità u ma ma jistawx jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol la dar meta huma jkunu saru ġenituri. Hemm ukoll il-pay gap ta' bejn is-sessi li mhijiex eh, li hija ta' 16% u il-pension eh, gap ta' bejn is-sessi hija ta' 39%. Fl-istess ħin aħna nafu li l-Ewropa tiffaċċa time bomb eh, demografika. Ir-riski huma eh, serji eh, ekonomiċi kif ukoll soċjali, kif ukoll fiskali l-Unjoni Ewropea. U waqt li l-ekonomija qed terġa' tirkupra, l-Ewropa għandha tagħmel l-aħjar użu tat-talenti kollha tagħna biex inkunu nistgħu nikkompetu fis-suq globali. In-nisa huma iktar kwalifikati minn qatt qabel ħafna iktar kwalifikati b'mod ġenerali mill-irġiel u għaldaqstant ma nistawx nippermettu li ninjoraw din il-kwistjoni. Fi żmien ta' popolazzjoni li qiegħda tonqos u iktar kompetizzjoni mill-bqija tad-dinja, in-nisa u l-irġiel għandhom jkunu f'pożizzjoni li bilanċaw il-ħajja tax-xogħol tagħhom biex bekk ikollhom il-familja li huma jixtiequ. Irid ikollhom għażla L-irġiel għandhom ikunu wkoll inkoraġuti biex jgħadu responsabilitajiet tal-familji tagħhom. Ħafna rġiel jixtiequ jqattaw iktar ħin ma' wliedhom iżda qed jiffaċċaw ċirkustanzi diffiċli fix-xogħol tagħhom li noħol u kondizjonijiet li jippermettu bilanċ tajjeb bejn il-ħajja u x-xogħol jgħin lill familji negozju u soċjetajiet tagħna b'mod ġenerali u jippromovu iktar Eh, ugwaljanza bejn is-sessi fuq kull livell. L-isfidi għal ġenituri li jaħdmu jibdew mm, bil-wasla ta' tarbija ġdida, iżda ma jispiċċawx hemmhekk. Il-ġenituri għandhom bżonn ta' ċertu flessibilità matul it-tfulija u trabbija ta' tfal irid ikun hemm livell deċenti ta' servizzi ta' childcare u servizzi oħrajn biex bekk in-nies ikollhom għażla u aħna m'għandniex ninsew l-isfidi li hemm biex nieħdu ħsieb ħsieb eh, anzjani u eh, dawk eh, li għandhom diffikultajiet dan kollu irrit isir b'mod smart biex bekk ma jisoffrux l-istess problemi tal-proposta uh, li kena qabel u l-proposta li għatanna dimna issa għal stand flimkien għal kollegi il-Viċi President Timmermans Dovrovskis u il-Kummissarju Tyson uh, analizzajna fil-qafas eh, tal-Unjoni Ewropea dak regolatorju eh, biex naraw kif nistgħu intajbu din is-sitwazzjoni għal ġenituri f'din id-dinja li qiegħda tinbidel u nipproponu mezzi biex nilħu dawn l-għanijiet. Il-Kummissjoni ser tibqa' f'kuntatt mal-Parlament Ewropew biex bekk inkunu nistgħu naħsbu l-kol flimkien fuq l-aspetti kollha li għandhom jittieħdu konsiderazzjoni. Aħna wkoll ser nagħmlu konsultazzjoni pubblika u ser nikkonsultaw l-imsieħba soċjali flimkien mar-rwol speċifiku tagħhom fil-qasam tal-politika soċjali kif imniżel fit-trattat. Aħna se nieħdu konsiderazzjoni l-azzjonijiet kollha possibbli kemm leġislattivi kif ukoll mhux leġislattivi biex bekk inkunu nistgħu ikonna l-iktar impatt effettiv. Membri onorevoli jiena ħirqana li nara x'numa l-opinjonijiet tagħkom u norbot ukoll fuq l-appoġġ tagħkom. Grazzi. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Εκ μέρους της ομάδας του Ευρωπαϊκού. Grazie ħafna, Kommissarju. Issa ngħaddu għall-gruppi. Is-Sinjora Ġabrafska l-minuta u nofs. Grazzi ħafna. President, Komissarju, illum aħna mhux qed nitkellmu fuq il-lif tal-maternità. Iżda dokument fuq uh, il-lamijiet li jaħdmu. Għanna nindunaw li meta um, marra jkollha tarbija tin tibqa' taħdem Din hija kwistjoni ta' direttiva tal-92 li għadha valida. Fil-2008 il-Kummissjoni preparat reviżjoni ta' din id-direttiva l-Parlament fl-ewwel qari approva pożizzjoni iżda il-Kunsell Ewropew ma jridx innegozja fuq din il-pożizzjoni. Fir-rigward tad-direttiva dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għan-nisa, dan ġi trasformat fi strument li jitratta wkoll il-parità bejn is-sessi. E, iżda dan ġi blokkat fil-Kunsill u nisa saru e, vitmi tal-ambizzjoni politika. Jiena favur li naddu il-lif tal-maternità għal 18 il-xar e, kif qalet l-Organizzazzjoni dinija tas-Saħħa in-nisa li jibqaw id-dar jirċievu uh, eh, tul komplut, tul sieħ, paga sieħa. Il-fat li għet nitolbu l-Kunsil biex imorru l-ura negozjati inkludi ċertu zbalji, għawnek qed nitkellmu dwar titjib fil-kondizjonijiet tax-xogħol tan-nisa tqal u um, però m'għandniex nimponu fuq l-istati membri l-politika tal-familja kif eh, bħala uh,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 Inti bħala xedaw rapporter ma taħsibx in Rezervovska li wasal iż-żmien għall-Kunsill biex jidħlu f'dialogu u negozjati flimkien mal-Parlament Ewropew fuq il-lif tal-maternità, direttiva tal-lif tal-maternità li tieħu jittieħdu responsabilitajiet biex jittieħu il-kondizjonijiet tas saħħa eh, fuq il-post ta' xogħol għal nies tqal jew li għadhom kemm ehm, weldu jew inkella qegħdin jisqu. Pan kollega, eh, dziękuję veľmi pekne za otázku. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Jiena naqbel ma dak li inti qed. Ngħid li l-Kunsill irid imur lura n-negozjati, irid jibda n-negozjati flimkien mal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea biex itejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa tqal jew tan-nisa li qegħdin jisqu għaliex għadhom kemm weldu. U għal daqstant irridu nirrispettaw dik id-direttiva li ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Issa l-SMD, Isur Lopez. il-Kunsil qal li ser jitkellem bit ċar u ser nagħmlu l-istess. Naraw x'ġara fil-Kunsil u fil presidenza għanda kemm qalet li mm, għanna neħu din il-proposta din id-direttiva. Meta tkellimna dwar dan fil-Parlament għal-ewwel darba il-Kunsell qal jrid ikun flessibbli u aħna għedna li wkoll jridu nkunu flessibbli mal-Kunsill il-Kunsil blokka il-proċess dak li ġara. E, wara kollox din id-direttiva li jissa edha tifoka e, li nafu li tifoka fuq l-ugwaljanza u l-ugwaljanza bejn is-sessi għandha impatt fuq is-suq tax-xogħol kbir u għandha impatt fuq sfidi demografiċi u ser jkollha impatt kbir fuq ir rikupru ekonomiku tagħna. U apparti minn hekk aħna nafu x'inhuma l-argumenti li ġew ppreżentati fil-Kunsil għaliex ġewwa pajjiżi il-Ministru ġi il-ġimgħa l-oħra u qal li eh, n-nisa qegħdin jaqgħu inqasu li xiedu tfal ma jridux imorru lura x-xogħol. Għal-grupp tal-ICR, Sinjura Gerling. Grazzi, eh, kollegi, mhijiex kombinazzjoni li il- is-sigurtà u s-saħħa fuq il-posta xogħol n nisa tqal saret magħrufa bħala direttiva tal-lif tal-maternità. Eh, din mhijiex konvenienza lingwistika, din id-direttiva ġiet ħajġekjata mill-kwistjoni dwar il-kwistjoni ta' pagament pagi għal eh, pagi tal-maternità. Floppin din qed tiġi apposta fuq eh, għal raġunijiet ta' sussidjarjetà issa wasal iż-żmien il-Kummissjoni żomma dak li qalet u tirtira din saga sieħa ħallet li l-Parlament Ewropew qed jidher stupidu u din il-mistoqsija eh, orali tenfasizza dan kollu. Jekk il-Parlament Ewropew kieku qabel mal-proposta oriġinali skont eh, il-rekomandazzjoni tal-ILO, eh, il-qbil kienu ħu ħames snin ilu. Iżda kien hemm rasib ta' ħafna membri li wasta tal-nuqqas ta' progress tal ħaj ħames snin u għal sa' nikkoraġġix il-Kummissjoni biex neħi dan minn qudiemna u twaqqaf dan il-ħela ta' ħin. Isto, eħete mja ble karta? Għandek blue card. Taċċetta? Jena, għandi mistaqsija zaħira xna l-lek. id direktiva dwar il-maternity leave ila maħna mill-1992 din titratta l-protezzjoni tan nisa li jkunu qegħdin jadmu ċif direttiva fuq il-saħħa il tan nisa nisa li jkunu e, taqal ila maħna mit-92 direttiva li qed e, hija reviżjoni issa meta qed nitkellem fuq il-prinċipju ta' sissoditerita jiena ma nafx fuq titkellem għax Mill-1992 il-Kummissjoni Ewropea ila tista' tuża din il-miżura. Il-mistoqsija qed nifhem li hija kif nifhimha jien id-direttiva ma kienx eżattament mistoqsija dik li għamilt li inti, però ikolli ngħid li huwa ċar li l-proposta eh, ta' recast. Eh, xeklet is-sovranità tal-Istati membri eh, kienet ukoll mis sussidjarjetà u neħiet ir-rida li namlu iktar minn dak li kien jagħmel sens għal leġiżlazzjoni fuq livell Ewropew. Mem l-ebda eh, dubju fl-opinjon tiegħi jew tal-grupp tiegħi li lif tal-maternità huwa importanti, huwa importanti ħafna um, bla dubju id-drittijiet tan-nisa għandhom jingħataw importanza. Iżda dan il-post e, mhuwiex qed jieħu l-approċċ tajjeb mingħajr flessibilità ta' xejn. Grazzi. Grazzi issa għal l-alde is-Sinjura Baċera Bastericea. Minuta u nofs. Grazzi President. nitlobkom il-koll biex taħsbu fej kontu fl-1992 nista' niftakar niftakar għaliex sena wara jien kelli tifla u dan bidilli ħajti. ħafna affarijiet inbidlu. L-Ewropa ta' 28 ma tistax tibqa' b'direttiva tal-Ewropa ta' 12 oħna na responsabilità nirrispondu għal bżonnijiet li qed juruna ċittadini tagħna ndirizzaw kwistjoni li ta' tħassib ġenwin eh, li għandhom pajjiżi oħrajn fid-dinja eh, rispondew għat tibdiliet li ġraw għamlu titjib fis-sistemi tagħhom iktar protezzjoni iktar ugwaljanza. Iżda f'dan iż-żmien xamlet l-Ewropa. Il-Parlament Ewropew ħames snin ilu irnexxielu joħroġ bi proposta biex japprova proposta li kienet iktar ambizjuża fil-proposta inizjali tal-Kummissjoni. X'ġara fil-Kunsill fl-aħħar ħames snin fl-aħħar ħames snin il-Kummissjoni il-Kunsill eh, ma mill xejn eh, ma ħareġ eh, blebda proposta. Fi kliem ieħor nistgħu nakkużaw lil kunsill li kisru il-trattat f'dan il-qasam nitlob għal daqstant il-Kunsil biex jirrispetta l-obbligu tiegħu u jaqdi l-obligi tiegħu Ewropej. Ma nistgħu sempliċement inwarbu l-kwistjonijiet u dim eh, din l-azzjoni tal-Kunsill. Il-Kunsill irrid joħroġ definizjoni tal-kriterji li għandhom jintużaw fisem il-kollegi kollha jkolli naħseb li nista' ngħid li aħna lesti li ninnegozjaw. U jekk tixtiequ tibdaw mill-ġdid kif qalet is-Sinjura Jurova jkieġabkom jgħidulna meta. Aħna qegħdin nistennew għaliex rridu naqdu l-istennijiet ta' dawn in-nies li jivvutawna. Grazzi. Għal gjuwe il sinjura Zuper għal minuta u nofs. Grazzi, President. Din hija probabbilment waħda minn dawk il-kwistjoni, kwistjonijiet li eh, huma uh, fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ah, naqtaw il-pagi mm, fil-rigward ta' austerita jidher li m'hemm l problema mek, biex niġu nsalvaw il banik m'hemm l problema hemmhekk meta eh, eh, niġu biex nibatu id-dajes u nipproteġu il-kosti tagħna m'hemm l-ebda problema iżda meta niġu biex nipproteġu drittijiet tal ħadim u nigarantixxu minimu ta' 20 ġimgħa wara li mara twellet paga u tibqa' tingħata l-paga maħniex qed nisolbu wis, iżda dan huwa silenzju li jibqa' dej għal żmien twil. Kif għadha kemm qalet il-Kummissarju, din hija mm, xi ħaġa amministrattiva deċiżjoni politika mhux amministrattiva l-Kummissjoni tista' tibqa' involuta f'dan f'sens politiku meta l-Kummissjoni tajt li hija lesta għal bidu ġdid xiridu nfissru eżattament permezz ta' bidu ġdid din kieku din il-proposta kienet mhux aċċettabbli għal kunsill allura il-proposta l-ġdida tfisser li jinnaqsu id-drittijiet tan nisa li jaħdmu għaliex ma naħsbux li dan huwa bidu ġdid tajjeb fil-fatt dan ikun qisu qegħdin immorru lura u marru lura għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Din hija fil-fatt il-Kamra tad Demokrazija tal-Ewropa iżda jidher li mhux qed tiġi trattata b'dan il-mod għaliex meta d-deċiżjonijiet tal-Parlament jisiru eh, eh, ma jiġux attottati. Eh, aħna rridu nipproteġu l-ħaddiema u nisa li jaħdmu dawn huma nies li jisofru l-iktar minn dawn l istandard doppji li qed jiġu adottati fl-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna. a sinjura Nofs, is-Sinjura Vana. Grazzi ħafna. President, għal grupp tal-ħodor naħseb li flimkien il- um, l-approċċ tal-Kunsill Kummissjoni ma nistgħux naċċettaw l ftirar tad-direttiva tal-lif uh, uh, tal-maternità uh, mhijiex biss ta' ħarta għall-ommijiet u l-missirijiet iżda kollha ċittadini tal-Ewropa. Waħda bil proposti prattiċi għat titjib ta' protezzjoni soċjali ġewwa l-Ewropa ilu jiġi negozjata snin twal jekk ma nistawx għal-daqsant inħalluħ ifalli il-ħodor ma jridux jaċċettaw dan. L-injeranz ta' deċiżjonijiet demokratiċi eh, waslu għal ċertu problemi miex biex ta' ommijiet u missirijiet u protezzjoni tagħhom ta aħna nistennew li l-Kunsill jagħmel jaqdi responsabilità tiegħu mod tajjeb u għandu jkun serju dwar il-protezzjoni ta' eh, soċjetà ġewwa l-Ewropa. Grazzi. Kollogu hija dio lebta jkiri ajut. Għal-grupp EFTD, Senjura Juto, grazzi. Aħna nafu li waħda mill-problema tal-Unjoni Ewropea hija il-birth rate baxx u anki ta' fertilità. Aħna nafu li l-informazzjoni għandna tal-armana. Il-migrazzjoni biss salvana imma ma jirnexxinniex il-politika biex aħna nagħtu inċentiva għal iktar biex ikun hemm iktar tfal li jitwildu aħna b'kull mezz se nopponu dan l-iskandlu. Il-Kunsill qatt ma poġġi dan il-suġġett fuq il-aġenda laqqas biss fil-Kumitat tal-FAM ma ġi diskuss, ma ġi l-Kunsill biex jiddiskuti nafu li hemm diverġenzi bejn l-istati membri wkoll forsi tamil il-parlament ibaxxi ftit l-estennijiet tiegħu imma hemm bżonn nagħtu edejat konkreti lin nisa fl-Ewropa ejja nieqfu diskriminazzjonijiet nafu li għattjon oċnamel eja niqfu bejn diskriminazzjoni bejn id-nisa li dawk li għandhom iċ-ċans li kollhom it-tfal u em, dawk li oħrajn li jibżaw ikollhom it-tfal jew kella li e, għax jaħsbu li se fuq il-post tax-xogħol. Il-fatt li qed nitkellem fuq dan l-irtirar u jena nishtiq ninsaqsi sinjura Arrena. kif edin votaw rizoluzzjoni kifini għax isna edin niġustifikaw il-Kummissjoni għalfej trid tirtira il-proposta. Għanna waħda tajba bħala bażi li fuqa nistgħu niddiskutu. Imma intom tridu taċċettaw li din tiġi rtirata aħna se naqblu mal-emendi tal-grupp tal-ħodor, il-gruppi l-oħra x'se jagħmlu? Għaliex bidlu il-fema tagħhom? Grazzi. Minuta is-Sinjura Majer għal dawk mhux affiljati. Grazzi. President, għal ħafna snin l-istati membri ilhom issa jiddiskutu din id-direttivi. Il-Parlament Ewropew li qed jingħaqad mal-Kummissjoni biex l-istati membri jaċċettaw din id-direttiva. Il-Parlamenti Nazzjonali biss jistgħu jiddeċidu fuq iż-żmien ta' eh, ġimgħat tal-maternity leave. Il-Parlament Ewropej m'għandux kompetenza fuq dan l-Europa ma tindix tkompli tindaħal u sur Juncker kien wedna fil-fatt, issa l-Kummissjoni qed tittina proposta u tgħid tittirtiraħ id-dossier. U l-istati membri għandhom jadotaw il-liġijiet li jaqbel lilhom. Din għandna narmuha ninsowa. Grazzi ħafna minuta u nofs. Is-Sinjura Karazza Bilt hemm bżonn nitkellmu fuq xejn parentelif mhux il-lif tal-maternità biex ngħinu l ommijiet irridu wkoll ninvolvu il-missirijiet biex jerfgħu responsabiltajiet mhux nobligaw n nisa biss joqogħdu d-dar għalhekk jiena l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirtira id-direttiva jiena naqbel magħha biex nersqu lejlu gwaljanza mux se jkun li ħna nżommu nisa biss id-dar, anzi direttiva tmur lura għal ċaġa eh, inqas għan nisa. In-nisa jrid ikollhom l-istess drittijiet u opportunit pal irġiel biex jilħqu il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u d-dinja tal-ħajja tad-dar, fid-dar, tal-familja. Irdu naraw responsabiltajiet tat-tfal, inkoraġixxu iż-żewġ eh, l-nisa u l-irġiel fil-familja biex jerfaw responsabiltajiet U għaliex dan, rridu nirrispettaw il-fat li hemm in-nies il-liġijiet tal-familja jvarjaw fl-istati membri ma nistawx aħna ngħidu li 18 il-ġimgħa ta' lif tal-maternità għandu japplika l kulħadd għaliex in-nisa nobbligawhom joqogħdu id-dar meta f'pajjiżi tan-nord eh, jista' jkollok 480 ġurnata ta' maternità u fejn anke l-irġiel joqogħdu. U għallek il-direttiva tal-paternity leave ta' xartijim din toħloq diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel. President, ejja nħallu din id-direttiva u nmexxu l-qudiem u naraw li nispiċċaw bil-stereotipi u nitkelmu fuq parental leave, leave għal-ġenituri. Grazzi, minuta, s sinjura Garcia Perez. Grazzi ħafna. Jena jidur li li jekk nagħti daqqatajn eh, lejdin law lawnek, eh, mhux qed nifmu hija leġiżlazzjoni li bija nipproteġu n-nisa u l-ommijiet xi ħaġa li hija kompatibbli mal leġiżlazzjoni li diġà għandna ta' kif aħna se konna bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja tal-2008. Aħna konna urejna li stajna naslu u issa ridu naddu mill-klim mill-klim naddu għal-fatti. Il-pozizjoni tal-Parlament ingħat li hija differenti ħafna minn dik tal-Kunsill. Imma x'inhi l-pożizzjoni tal-Kunsill? X'inhuma l-kriterji Eh, ta'kom. Kif tistaw tgħidu li intom eh, il-pożizzjoni ta'kom mhux l-istess bħal tagħna? Qed nitkellmu fuq xi ħaġa li tant hija importanti għall-ommijiet imma anki biex jinħolqu bilanċ bejn il-ħajja tal-familja ħajja tax-xogħol. Grazzi. Sinjura Perez. Sinjura Wisniewska. Grazzi ħafna, President. Sinjuri, il-kriżi tad-demografija fl-Ewropa hija kbira, araw ftit fil-Polonja. U x'qegħdin nagħmlu għal dan? Hemm bżonn ngħinuhom il-familji u lin-nisa. L-istati membri huma responsabbli għall politika tal-familja, imma l-Unjoni Ewropea għandha wkoll toffri soluzzjonijiet tajbin il-fatt li jizdiet il-lif tal-maternità għal 20 ġimgħa hija soluzzjoni tajba. U dan mhux għaliex se iġi għal iktar nisa jipparteċipaw, hija soluzzjoni tajba u koll għal problemi oħrajn. Il-problema ta' tixjih tal-popolazzjoni fl-Europa, per eżempju. Ma nkunux nistaw niġildu kontra l-krizi ta' demografija jekk ma ninvestux fil-familji. Ridu napprezzaw u koll il-kontribut tan nisa u l-ommijiet. In-nisa edin ikunu s-sissin għal-soċjetajiet ta' għada għalek nishtiq insaqs il-Kunsil, għaliex il-Kunsil ilu jimblokka dan għal ħames snin? Grazzi, minuta, il-Sinjura Forenza, President. Jiena hawnhekk nixtieq nsemmi fattur. F'ħames snin fl-Italja il-mobbing fl-Italja telab 30 fil-mija elf om u kol mħabba li eh, għazlu li kunu ommijiet kellhom jitilfu l-post tax xogħol. U il kommissjon il-Kunsil laqas biss għamel u issa l-Kummissjoni tirtira l dossier Man jina mhux qed ngħid li n għandhom jiġu protetti tijon jon kella inħarsuhom b'mod speċjali. Aħna rridu niggarantixxu id-dritt tal-autodeterminazzjoni tan-nisa fl-Ewropa. Dal-punt kollu kif se niggarantixxu id-dritt ta' l-autodeterminazzjoni. Issa dak li għanna dimna mhix għażla xejn. U meta din l-awla taqbel eh, xi rapport tas-sur Tarabella qed naraw li hemm diskriminazzjoni kbira u anki gender gap tal-annisa fl-Ewropa. Grazzi. Is-Sur Sebastian, grazzi l-Unjoni Ewropea tipproponi ħames anijiet ta' tkabbir li konna 75% tar-rata ta' xogħol ġifiri dan ifisser li rridu jkonna iktar nisa li jaħdmu u naraw li kuna minn nies li jiġu affettwati mill-esklużjoni soċjali għal darboħra li kbar vitmiju man nisa. Għalek, il-Kummissjoni u l-Kunsil insaqsijom, kif se naslu għal dawnijiet? jekk il-Kunsill ma jippermettix leġislazzjoni bħal din, ġifiri biex il-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol ikunu ktar bilanċjati. Sur Juncker diċa qal li l-Unjoni Ewropea tittaħdem ma' ċittadini dan huwa ċans ta' deb biex namlu dan fuq il-lif tal-paternità, irridu niddefendu l-familji kollha fl-Ewropa. Dan il-Parlament irnexxielu jġib maġġoranza fuq ċertu normi minimi li ma nistgħux innaqsuhom. Ma rinniex bżonn proposti ġodda. Jekk intom timblukaw din il-proposta tkunu qegħdin tinnegaw il-ġustizzja soċjali fl-Ewropa. Grazzi. Is-sur Epitidios. Grazzi. Il-fat li il-rata ta' twelizija baxxa, qed naraw li l-iktar pajjiżi mill huma dawk li eh, dipatu wkoll ekonomikament, pereżempju l-Greċja. Qed naraw li fl-ewwel fl-2013 iktar kien hemm imwiet minn twelit. U nafu li u koll li il-problema tal-immigrazzjoni u magbar f'dawn il-pajizi naraw li mux qed naslu għal 20 ġimgħa ta' lif ta' maternità. Dawn din hija sitwazzjoni traġika. Il-maternità hija xi ħaġa serja u hemm bżonn nqisu dawn l-affarijiet mod serju manna lebda dritt uh, meta nifaċċjaw in-nazzjon tagħna li niperikolaw il-fat li ikunem eh, li jibqa ikampa l-pajjiż. Hemm bżonn naħsbu għal ġenerazzjonijiet futuri biex in-nies ikomplu jgħixu b'mod ċivilizzat, mod jieles. Grazzi. Issa, minuta u nofs il sinjura Jimenez Besserel. Grazzi ħafna, President. Din id-direttiva hija biex ikun hemm iktar miżuri biex għal ħarsin tal-saħħa tan-nisa li jkunu qegħdin li jkunu tqal, li jkunu għadhom kemm weldu u li jkunu qegħdin jisqu Għallek jiena ma nistax nifhem għaliex jibqas eh, ma jgħid il-kunsil, in-nisa ma nistawx nistennew li dawn jgħidu le biex ikollhom it-tfal biex jiżommu l-post tax-xogħol. Qegħdin ninnegaw id-drittijiet tan-nisa li jaħdmu għal-pensjoni per eżempju naf li f'suq uniku fejjaw tan diverġenza fil-regoli minn pajjiż għal ieħor li jirregola dawn l-affarijiet fuq livell Ewropew. Imma irridu naġġornaw ir-regoli għal biex nejnu n-nisa tqal fuq il-post tax-xogħol, biex nejnu ukoll il-familji għax dan wara kollox se jġibu tkabbir il-progress forsi l-irġiel mhux dejjem jirfaw responsabilta dejjem sta għannisa nisa biex isibu soluzzjonijiet u jaraw li kunem bilanċ bejn ix-xogħol li jagħmlu u jrabbu l-familji tagħhom. Għalek irridu naraw kif sembidlu l-affarijiet għalek jena nitlob il-Konsil u l-Kommissjoni biex jaħdmu jitfit mal-Parlament sabiex isibu l-aħjar soluzzjonijiet għal nisa li jaħdmu kollha fl-Ewropa. Grazzi. Sinjura Het. Grazzi. Grazzi, President. Qed nitkellmu fuq il-lif tal-maternità u l-istorja ilha il samana anki ġifiri fil-1985 meta kien hemm it-trattat u anki ek ma kienx ridna naqsa diskriminazzjoni xorta nisa għadhom jiffaċċjaw dawn it-tip ta' problema fuq il-post ta' xogħol Aħna nirnex naraw li il-problema hija waħda kbira. Nist nitkellmu fuq 60% għal 39% skont ċertu realtajiet. Ħafna nisa iri huma esklużi u um, jgħixu fil-faqar u jinkwitaw ukoll fuq il-pensjoni meta jixieħu. Qed nitkellmu wkoll ħafna nisa li jkollhom post eh, ta' xogħol li ma jkunx ċert jew kella paga li ma tkunx tajba in-nisa fl-Ewropa jridu titjibilhom is-sitwazzjoni tagħhom ma jibqgħux ikollhom iktar diskriminazzjoni. Għalija din kollha qed nitkellmu fuq kollox fuq solidarjetà man-nisa fl-Ewropa. Meta wieħed ukoll iqis ir-realtà fid-dinja tax-xogħol. Grazzi. Grazzi għal minuta is-Sinjura Manska.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 din il-direttiva ġiet ippreżentata u emendata bl-ikbar intenzjonijiet ġifiri biex jiġu protetti n-nisa u tfal. Seba snin għaddew u għadna ma nħaqniex kompromess li jistgħu jaċċettaw l-istati membri kollha hemm bżonn naċċettaw il-fatt li rridu nerġgħu nibdew mill-ġdid. Irrid ngħid li l-futur ma jiddependix biss fuq il- it-tul tal-lif tal-materità, jien meta nitkellem mal-familji, parti tal-lif tal-maternità hemm bżonn ta' ċentri fejn jilqgħu it-tfal, il-reġim ta' taxxa li jkunu wkoll favorevoli għan nisa li jaħdmu. Grazzi ħafna. Issa, is-sur Utrasun. Grazzi jiena musan qot nirrepeti dawn l-argumenti kollha li għandna kemm smajna anki ġifiri jiena għandi mux għot nejt ġifiri għal-Kunsil, imma nishti insaqsi mistoqsija l-Kommissjoni. L-intenzjoni ta'kom biex tirtiraw din il-proposta. Nishti nidilkom li jekk intom tirtiraw, set tidu tiffaċjaw żewġ konsekwenzi. L-ewwel net verament disfatta għal drittijiet fundamentali ta' kull min jaħdem nisa u rġiel l-Europa Soċjali, il-Kummissjoni li dejjem tgħid kemm favorija tista' ukoll tidħol f'dan it-triq u intom bħala gwanini ta' trattati se verament ikolkom disfatta fuq dan. U t-tieni konsekwenza serja wkoll hija li mħabba dan kollu qed li tridu tirtiraw il-proposta se tkun se tkun żbal jekk tagħmlu dan. Jekk il-Kummissjoni tirtira din il-proposta direttiva, il-Parlament Ewropew jista' jkun li kollu imur l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għax il-bażi legali se tkun dubjuża ħafna. Grazzi ħafna. Ħola mlepo. Grazzi Reveri Switcher. Ġisana minna preparajt il konsili rritiju jieħu il-possibilta għal dan U e, ilu ħafna snin minn din direttiva, l-konsens għadu ma tlaħax, iżda barra minnek, aħna qegħdin nħasbu bejn ruħna bejn ruħna fuq il-pożizzjoni tal komissjoni li titlob biddu ġdid, imma x'iktar ser ġib ġdid id-direttiva ġdida ngħid jien. M'hemm xejn ġdid naħseb jien li jista' jiżdied mingħajr ma nkomplu bin-negozjati fuq il-proposta li għandna palessa, Imma nafu li politika soċjali u politika tal-familja hija l-iktar fid-dejn tal-Istati membri nisara ħafna fuq is-sitwazzjoni ekonomika tal-Istati membri fuq kif, kif ser il-kwestjoni. Mimma taħarisna lejn statistika, bitzarajn nisarajna li eh, eh, ċertu stati membri, ċertu stati membri li huma għar, Nistaw ngħidu pereżempju fil kas tal-Kroazja għamma 26 ġimgħa ta' tal-lif ta' maternità fuq paga sieħa mbagħad 6 xhur fuq paga ikna iktar baxxa u mbagħad l-irġiel kunu jistgħu jiddeċidu jekk irridux mm, jihdu l-lif ta' paternità minflok. Jiġifieri naħseb li stati membri jgħidu moċċar, jedu moċċar fil-konsil kif jaħsbuha. Jekk ma jistaw xamlu dan u jisibu qbil mela minna noħorġu direttiva li ser tappoġġa il-pożizzjoni kollha tal-Istati Membri. Inti tirompejtni u tlift il-konċentrament jgħid il-kellim. Għandek blue card, jgħid il-President. Surja Kofsic, taċċetta? Iva, grazzi tal-li għacċettajt il-blu kartija, jinti semmejt il-Kroatin, u kontent li għamil dan għalix. Jina u koll xtaqt nitkellem dwar is-situazzjoni fejn aħna għanna eżempji tajbin l-Unjoni Ewropea u l-Kroazja huwa eżempju ta' dan. Jiġifieri jiena nitolbok jekk inti taqbilx miegħi li huwa inkredibbli li ħafna stati membri iktar senjuri minn Kroazja timblukkaw iktar progress f'dan il-kwistjoni tant importanti għalina wkoll li qegħdin hawnhekk fit-tard niddiskutu l-kwistjoni għaliex irridu naraw li ċertu progress fis sitwazzjoni fuq drittijiet tan-nisa u Grazzi Iva, eh, dan jimxi fit direzzjoni kont ngħid jien, is-sitwazzjoni fejn tkabbiru u il eh, tisħiħ ta' soċjetà ekonomika hija proporzjonata sub għandha tkun proporzjonata ta' dirtijiet tan-nisa u kroti eżempju tajjeb ta' dan. Għalhekk jiena nemmen li l-Kunsil għandu jirrifletti fuq il kwistjoni u jidher li l-Kummissjoni il m'għandix titlob illi jkun hemm bidu ġdid ma jkomplu jaħdmu fuq dil-kwistjoni li ġi tkun diskriminazzjoni bażikament mhijiex għażla eh, ma jistax ikun. Eh, aħna jridu nista' jridu jitlu fis-suq tax-xogħol mingħajr problemi u rrid ikun hemm soluzzjoni ta' kompromess eh, fejn jagħtu din l-ugwaljanza lil din in-nisa l nisa fis-soċjetà tagħna. Grazzi tassew. Nervi Hannibal, minuta, grazzi. Jina nishtiq nerġa' lura għal imġiba tal-konsil dan ir-rigward li tant kien ta' stmerrija f'dan ir-rigward. E, in ilhom iktar minn ħames snin kif qalu kelima qabilna minn li mid-direttiva e, għaddiet mill-Parlament. Aħna u kull minn kien fil-sala, so forsi mux kullħat, mużama bieċa kbira minna, votaw favorija u il-konsil għal għajnejħa li blokkawa ehm, kienem minoranza kbira illi blokkaw f'sa direttiva. U għara t tistaqsi li l-kien jifzek, għalfej, għalfej, jeda d-deja dil-bieċa ta' xol għalfej kienem bizzesta ti membri illi jitrattaw illi komplit lajjaw għal-ħames snin U l-unika konklużjoni tista' tiġi li għajja li hemm eh, membri fil-Kunsill hemm sa membri ġifiri illi ma jridux jaraw din il-realizzazzjoni illi tisħol fis-seħ ma jridux igwaljanza bejn is-sessi li ma jridux jaraw illi n-nisa jikunu eh, tqal jkunu protetti mix-xogħol. Veri mhijiex biss kwistjoni li għana ċattabli mill-perspettiva għanna jgħat jaraw sal-ponta temna neħerhom biss. Għaliex din id-direttiva kieku tippermettihom illi jitlu fis-suq tax-xogħol biex jisaxħu l-prestazzjoni ekonomika u jkun ta' benefiċċju kbir għall unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi tassew. Il-Signor Von Stork, minuta. Grazzi President, eżis kollegi, aħna għawnek għedin nitkelmu dwar li nħarsu il-dritt tal-mara li tkunom u eh, kiex tista' jagħmel il-Konsil Ma mhux qed jagħmel xejn bħalissa dan ir-rigward, imma ovvjament in-nisa li jridu jmorru xogħol inħorsuhom. Ma jman qabiex ma' kummissjoni għal żewġ raġunijiet. L-ewwel net id-direttiva tqis li n-nisa huma biss ħaddiema potenzjali, ġifiri tqala qed titqis biss bħala problema għal la ta' xogħol ma dawa mod marxist ħafna ta' kif qed iħares lejn il tkun il li ma jistax ikun itqies bħala pis fuq soċjetà ma anzi opportunità għas-soċjetà kollha kemm hi, anke l-ekonomija fuq żmien twil. U li tkun hemm hija possibbli l-ekonomija tkompli ddur. Imiex kommissjoni sfortunatament li għandha eh, kompetenza li tirregola hija stati membri bisunit nixtieq li jagħmlu dan. Grazzi. Comi, Komi. President, eh, signor Commissario, dinja ta' importanza kbira li għet kelma dwar is-sikurta saħħa fuq ix-xogħol nisa eh, mod kruċjali meta eh, mod kruċjali meta jkunu qegħdin iweldu l-kontest Ewropew karatterizzat minn ir-rata eh, ta' twelit li qed jonqos kull ma jmur u allura aħna rridu naġixxu malajr. Però aħna naraw eh, imblok u li huwa eh, mod konstanti minnaħat tal-Konsil. L-interessi jivoluti ma differenti u importanti li aħna nsibu bilanċ regola Ewropea tittiġi adottata bir-rispetti tal-prinċipi ta' sussidjarjetà aħna rridu nżommu nejnejna il-tradizzjonijiet kulturali differenti imma dak li ma jistax jiġi tollerat huwa li aħna ma nagħmlu xejn. Aħna ma nistawx nibqgħu mblokkati hawnhekk fuq dil biċċ ta' xogħol minħabba interessi personali mhux it-tiet tan-nisa u rġiel. Grazzi. Grazzi, Revri Gijom. Grazzi ziz kollegi na għenet nishtiq ringrazzja r-rapporter tagħna Marja tal eh, fatti li zammet sot f'dossier li eh, naħseb li ħafna ħadrabi ma tqix minn ħaddieħor tal-importanza li għandu sfidi għan-nisa. Għal eh, affas importanti li aħna eh, nkun ġidu kontra diskriminazzjoni b'dan rigward għalfejn dan il sir ma jiex jinvolvi ruħu biologu għalfejn qed iżommu qed jgħalqu widnejhom għal diskussjonijiet fuq il-kwistjoni naħseb il-kunsil għandu l-obbligi tiegħu xi jerfa' bħala kolleġraturi li jerfa'hom mhux qed tistenna sal-kummissjoni toqgħod tinsa dan id-direttiva toħroġ bjora. Aħna dak li aħna kontra dan id-dossier hija kwestjoni pereżempju ta' kopi Aħna ma nistgħux nissottovalwaw in-numri ta' miżuri dan il-lif li hemm ma jistax u-tul tal-lif li huwa involut irrid isu aħna ma nistawx eh, inaċċettaw xi ħaġa inaċċettabbli. Grazzi ħafna President. Jiena nixtieq ngħid li huwa essenzjali ħafna li konna dokument Ewropew li jipproteġi x-xogħol in-nisa fil-post tax-xogħol anki meta nitkellmu ġifri fi żmien tal-maternità tagħhom. Jiena naħseb li anki dan jidħol fil-gwaljenza ta' ċittadini fil-mobilità tal- eh, eh, u anki il-punt soċjali imma fl-2008 konna diġa nafu meta votajna fil-parlament li konna edin nitħlu ġosqa dak iż-żmien stess konna nafu għalhekk jiena naħseb li responsabilità tagħna kollha għandna responsabilta il-Parlament, il-Kunsill u anki l-Kummissjoni. Allura xirridu aħna? Jiena il-lejla għad ma smajt ma smajtx li qegħdin naqblu bejnietna jiena naħseb li verament irridu nibdow fuq bażi tajba minn dak li għedna illum mux sejjir nexxielna li jkonna leġizlazzjoni li fl-axħar se tipproteġi n-nisa fuq il postazzjon In-nisa huma kapaċi, in-nisa għandhom dritt jaħdmu, in-nisa kienu vittmi tal-kriżi għalhekk aħna rridu permezz dokument noħorġuhom minn dan l-isqaq. Din hija responsabiltana irridu ma rridux noqogħdu nistaħbu wara subajna u ngħidu li huwa tort taħat Grazzi. Issa imiss l-Onorevoli Steinruck. Sabiex nimodernizzaw il-politika tal-familja u sabiex ninkoraġixxu koll ir-responsabilità tal-missirijiet f'dan il-proċess hija xi ħaġa pożittiva met nitkellmu fuq il-protezzjoni ta f'dinja tax-xogħol u anki il-protezzjoni tas-saħħa. Ġifieri mhux qed ngħidu li n-nisa kif se nipproteġuhom qabel u wara jkollhom it-tfal l-edeja hija kif iknoħol u bilanċ bej il-dinja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja rridu niżguraw li n-nisa ikollhom verament is-sem xjatu fuq id-dinja tax-xogħol. In-normi minimi li skont la jellow iridu jiġu applikat ukoll fl-Ewropa. Irid ikonna sistema ta' protezzjoni imsaħħa għall-omijiet u għan-nisa fl-Ewropa sabiex nibatu l-aħjar messaġġ għal progress fil-ġustizja soċjali. Grazzi. Tollogu eħi έχει lepto, ένα λεπτό η κυρία Κομοντίνη Κατσία. Sir President. Qed inħarsu lejn din id-direttiva purament f'termini li se tagħti lin-nisa aktar ġimgħat ta' maternity leave isu xi rigal. Dan l-aspett ħafna drabi nessina r-realtajiet soċjoekonomiċi u l-prinċipji tal-membri stati u anke tal-Unjoni ma nistgħux nitkellmu fuq din id-direttiva u ninsew is-segwenti data demografika turi biċ-ċar li l-popolazzjoni ewropea hija waħda anzjana u li r-rata ta' twelid hija baxxa hemm diffikultajiet biex nattiraw nisa fl-impjieg jew li nżommuhom fl-impjieg meta jsiru ta' child bearing age. Kontinwament ngħidu li nemmnu li n-nisa huma sieħba soċjali ugwali u kontributuri fid-dinja politika, soċjali u ekonomika niddikjaraw li lkoll favur l-ugwaljanza bejn is-sessi niddikjaraw li rridu kundizzjonijiet tajbin ta' xogħol inkluż li jkunu jistgħu jgawdu bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. imbagħad ma nistgħux naqblu fuq politika pubblika sabiex tindirizza dawn ir-realtajiet. vera li l-proposta tal-kummissjoni biex tirtira dan id-dossier ma ddoqx ħelu anke fid-dawl tad-deadlock fil-kunsill però ma nistgħux nifqu hemm u ninsew il-prinċipji hemm bżonn proposti ta' miżuri oħra bl-istess għan biex ngħid hekk minflok ngħaddu mill-bib ngħaddu mit-tieqa. Grazzi. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Γιουγκέριος. Dank u voorzitter. We weten allemaal dat de eerste weken na de geboorte van een kind cruciaal zijn. Grazie. L-ewwel ftit ġimgħat wara li jitwielet tifel jew tifla jew essenzjali x'tul dak il-żmien U' żmien meta il missiri ikun id-dar biex jgħin u x'imdaqs forsi kien nista' jdu jħorġu għax-xogħol. Sistema tajba nfasla tajjeb ta' liv ta' maternita u paternita importanti ħafna għal ħajja tal-lom, missier u t-tifel u t-tifla. U importanti wkoll il-kompetitività tal-ġejjini tagħna u l-ekonomija tagħna. L-ura tanti disappuntanti għalina li l-Konsil qed jara nisa tqal bħala xi ħaġa li ħadd tisulhom il-flus. U l-iktar proposta, l-aħjar proposta ta' tagħmel il-Kummissjoni hija li naqbdu ntraw il-proposta mingħajr jistak li qed il-Parlament il qorsu Ġustizzja. Aħna għandna għada flessibbli, aħna nuru li aħna lesti li nitlu konsultazzjoni um, biex nilħu kompromess. U aħna rridu li konsil, kummissjoni jaħmu mal-Parlament, it-neħija ta' din il-proposta mhix kredibbli l-Unjoni Ewropeja msejsa fuq il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali u għal ridu n-dovuta nisa biex impattulhom tal-ħin kollu li jkunu telfu. Grazzi, li Gentile. Europa li titikber hija l-Europa li tqis eh, idea ta' żvilupp li tippromovi dinjeta u dritt eh, u dritt għal aċċess ugwali. Illi aħna nużaw il-kapital tan-nisa hija xi ħaġa li aħna nridu ndaħlu miżuri rikonċiljaw u tal-ħajja tal-familja tax-xogħol, tal-kura, tas-saħħa, lif tal-maternità u paternità eh, tiħabbat uċċu mal problema tal-tkabbir u l-izvilup u eh, bil-kultura ġdida tal-xogħol u l-kwalità ta' xogħol ukoll li ma jeskluda ħadd mill-isfida li qiegħda qudiemna. U hija l dik tal-promozzjoni ta' Ewropa ġusta illi tara bħala protagonista Iwa, inaċċettabli li aħna jkollna naċċettament fuq il-maternity leave minnaħħa tal-Konsil anki minħabba l-fat illi dan huwa appoġġat minn ħafna raġuni li jiena nħoss illi ma jistax ikun illi ma jagħmlu ġebda sens. Allura jiena naqbel illi eh, nikomplu nitħattu. Ħalli aħna namlu tajjeb u namlu ħsew u namlu ħmalaj. Grazzi. Grazzi nadu għal-kaġ għanni 10 ismijiet fuq il-lista. Jena eh, kien hemm ukoll però minn kellu l-proċedura tal-blue card, ġifieri time seba' nista nafċatta li kunem seba' jintervjana imma biss jekk nżommu mal-ħin li huwa assenjata likum ġifri ta' minuta. Sinu Sandrova. Grazzi kollegi. Jiena tassew kontenta li jena nġem il-Repubblika Ċeka fejn aħna għanna 28 ġimgħa ta' maternity leave u n-nisa jirċivu 70% tal-paga tagħhom. Iżda jiena naf illi s-sitwazzjonijiet eh, eh, eh, huma jivarjaw bejnietom fil-istati membri l rejna ħoss illi aħna rrid ikollna ċertu standard minimu fil- qasam komuni ta' zona komuni tal-moviment ħieles prodotti u servizzi, ma' insomma, eh, li eh, inti tar li inti tuħsib in-nisa tqal il-familji u hija xi ħaġa li hija f'interess tal-Unjoni, hija investiment fil-futur tagħna. Jiena nittama li iktar azzjoni li tittieħed mill-appoġġ tal-tittieħed mill-Kummissjoni tappoġġa lin nisa nisa li jaħdmu u nittama li l-Kummissjoni jkun jistgħu eh, miwet u eh, dak li huma jixtiequ jaraw fl mill-aħħar. Grazzi. Grazzi. Għana tkellmu dwar drittijiet indaqs tal-saħħa, tal-reproduzzjoni, iżda e, e, dak li qed l kummissjoni mhux biżejjed biex jgarantixxi li nsa jkun jikkonċiljaw il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja u jina nishti ningrazzja Marja Renja tal-determinazzjoni tagħha. Jider illi mhux kulħadd fl-Ewropa jixtieq jara li jagħti jagħtiha biżejjed ħin u qabel wara li jkollha tfolhom it-tfal mhux qed nistennew ġifieri iktar li kapijiet ta' stat li ħafna minnhom irġieli jikkonċedu jagħtuhom jituhom iċ-ċans li e, ma jitufux ix-xogħol tagħhom insomma xi barka mhijiex aċċettabbli Jien naħseb li inkredibbli li u dan il-deadlock fil-lif mater maternità hija xi ħaġa turi nuqqas ta' rida politika li jieħdu sibda dawn in-nisa li jaħdmu f'każ ta' falliment il-President Juncker ħabbar li l-Kummissjoni se tippreżenta inizjattiva aktar moderna u it torbenu jimur ma jafuhom x'kulħadd qed fuq xi xwik biex jara x'inhuma sabiex naraw eh, li eh, għax l aħra ħna f'xuma il-problemi tan nisa nixtidu nsolvuhom. Rora fuq Frida. L-Unjoni Ewropea edha eh, mux għetwetta il-nwedit um, taħħom il-palissa il-Konsil mhux qed jaqbel mal-proposta tal l allura Komissjoni qed irtira d dossieri li kienet ipproponit ta' Sir Timmermans tal-tawlu il-lif ta' maternità. Allura din il-proposta direttiva nistgħu fawa fizzibel. Il-nisa huma vittmi tal-kriżi. Nista' e, ma jistgħux jekk isiru ommijiet imorru lura f'apposta xogħol jew fid-dinja ta' xogħol. U aħna din qed tintensifika l-kriżi fl-Ewropa ekonomika anki mod partikolari fil-Greċja għaliex il-rata ta' twelit ma olewx. Olew. Erba fuq għaxra irridu illi illi um, għedin qegħdin iweldu allura ma jisaxħu ġejtlu vlura lura fil-post ta' xogħol tagħhom u ishom qegħdin jgħidulhom inti se jkollok eh, eh, eh, tifel u tifla xejn aktar wara. Grazie President. il konsil għandu jneħħi dan l-imblokkar li jen fuq il-direttiva ta' maternità u il-lif ta' maternità u irrit jaddotta tituni differenti jekk aħna ħan Unjoni Ewropea li aħna rridu narraw għal għana kronizmu għil l konsil li jrid ikompli jaħdem bħala klab ta' ħbieb li iktar iżrid iżom il-strutturi tagħhom u jżomu seta li għandhom fil-klika li għandhom li jsolvu l-problemi. Ah, xorta inkapaċi li jisolvu ħafna problemi, inkluż din, mhix problema biss nisa u għall-ommijiet, iżda għandna bżonn din il-proposta biex ikunu nistgħu nelbu din il-sfida demografika li qed ħafna biex magħha. U il-valuri tagħna qegħdin jiġu minati hawnhekk għaliex qed inaqsu l kompetitivita tagħna mod definittiv u qed jirperikola il-mod il-ħajja tagħna ta' kuljum, ġifieri għal darboħra l-inigwaljanza x'qed tiswienna L-unika ġwaġiba li tikonna mill-Konsil huwa l-fatt illi aħna għandna stennijiet differenti mill-Konsil. X'inhu ma dawn l-istennijiet nisimgħu mill-Konsil? Grazzi Mario Barox. Il rieda li neħu il-direttiva tal-lif tal-maternita jiro il-lat barbaru tal-Unjoni Ewropea għalli ġan ħajkun skapitu tal-ħaddiema u koll. Dan eh, ħajkun skapitu tal-rikonċiljament tal-ħajja ta' xogħol u ħajja tal dar. Il-nissa qed jiġu kastigati tul it ta' ħomu wara. ċertu stati membri dek maternity leave iktual, per fil-Greċja, neħejna il- l-għajnuniet tal-finanzjari eh, eh, eh, meta jweldu il-ġlieda trid tagħmel minn kollox bitħares il-ħaddiema fuq suq tax-xogħol, l-ugwaljanza tal-ħlas, dak li huwa l-ħlas u paga u mhux ikkaċċuha mix-xogħol. Eh, servizzi soċjali u medikali eh, bxejn għal-familji, diex ħaġa li aħna din nitolbu li għal-familji kol Ewropej. Nervu li mekov. Ikoll li xċinajt illi kien hemm ħafna appelli minaħa tal-Parlamenti Ewropej li jindirizzaw il-Kunsill u jgħidu li aħna irridu nerġgħu nibdew ninnegozjaw mill-ġdid direttiva ma aħna qegħdin naraw li xorta bqajna fejn konna aħna issa wasal iż-żmien il istati membri jieħdu ridni fidejhom u aħna rridu nejnu l nisa fl-Ewropa illi jipruv illi rridu jweldu u il-Kommissjoni titissib bilanċ bejn kolleġislaturi U ma tasbux jiva stramba illi l-leġislazzjoni f'dan il-qasam ma bidilx Għal daw l-aħħar 20 sena. Aħna irridu nippruvaw ikonna standards aħjar, ġestjoni amministrativa aħjar għax dak li qegħdin nitkellmu dwar hawnhekk mhux biss is-saħħa għan-nisa. Infakkarkom illi għandha problemi demografiċi kbar u rridu nħeġġu li nisa jkollhom iktar tfal u eh, nadattaw din id-direttiva, grazzi. Kienu ġderik. Grazzi ħafna. L-ħar kelim fil-proċedura tal kisija Grazzi President, ah, grazzi Signor Arena, kollegi, il-kommenti kollha, apparti dak mir-Repubblika Ċeka, kienu u huma daqqa ta' ħarta għal ħafna nisa għal ħafna miet u missirijiet. Il-lif tal-maternità mhuwiex vakanza għandu ikkun imħallas hija paga għal ġenituri li toħroq libertà tal lażla Għandkom il-kuraġġ kunsilli kummissjoni li tibdew mill-ġdid il-ħin tal-paternità mhuwiex jew tal-maternità mhuwiex vjakanza. Jiena favur ta' strateġija mina għandem iridu jaraw il-lif m'għandhomx jaraw il-lif bħala telf u għal daqstant eh, il-parlament irid jagħmel xi ħaġa. Jekk il-ġenituri jieħdu eh, salarju hija kwistjoni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 Skużawni, il-Kummissjoni titkellem fl-aħħar ta' proċedura tal-KHDI. Sakemm ma bdiltux femtkom wara dak kollu li smajtu. Grazzi ħafna sinjuri, grazzi għal dan id-dibattitu. Mm, dan dibattitu kien ta' aspirazzjoni għalija u dan kien ta' inkoraġġiment. Jiena kontet naħseb dwar dak li jintom ettu. Intom kontu qed tgħidu li qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar il-leġiżlazzjoni fuq id-drittijiet tan-nisa. U il-mistoqsija tiegħi hija li jekk inti ikollok it-tfal huwa xlussu huwa xi ħobi li n-nisa jistgħu jew ma jistgħux jagħmlu jekk inti tixtieq li jkollok it-tfal din hija xi ħaġa li n-nisa għandhom bżonn jew hija xi ħaġa li s-soċjetà tagħna trid. Nixtieq insaqsi li l-nifsi għal daqstant kif jista' jkun li n-nisa jaħdmu daqshekk fit-tul b'xejn ġewwa id-dar fil-familji tagħhom huwa għal benefiċċju tan-nisa infushom jew għal benefiċċju tas-soċjetà kollu. Jiena tilkom li irrid insib bidu ġdid iżda irrid ukoll nibdel il-mod taħsib u ma naħsibx li għanna naraw din il-kwistjoni mill-perspettiva ta' drittijiet tan-nisa biss jiena niprofa nafas lejn il-politika tal-ugwaljanza bejn is-sessi hemm in-nies li qegħdin jitkellmu dwar il-non-diskriminazzjoni, id-drittijiet tan-nisa u jidher li ħadd ma qed jisna għaliex huma biss kwistjonijiet ta' gender. Huwa għalda daqstant ehm, din hija l-kwistjoni kwestjoni di kienet il-problema ta' din id-direttiva forsi dan huwa għaliex id-direttiva kienet eh, f'deadlock għal daqstant żmien. il-perjodu ta' ħames snin ta' deadlock huwa r-raġuni għalfejn aħna irridu nirtiraw id-direttiva. kif n-nies jisimaw iktar meta nitkellmu dwar kwistjonijiet ekonomiċi. Nixtieq nikkonsidra l-argumenti kollha. U nixtieq ukoll nevita ċertu kummenti li fejn kollegi qalu nisa jriti ikollhom it li għaliex dawn ser ikun qegħdin naħalsu taxxa fil-futur. Hemm ċertu argumenti ekonomiċi. In-nisa għandhom il-pis li kollhom it-tfal, li kollhom il-familji kollom jelbu ċertu ostakli meta huma jridu jidħlu fis-suq tax-xogħol mill-ġdid. Dawn huma il-problemi kollha li aħna rridu nqisu. u rridu nieħdu in konsiderazzjoni l-argumenti kollha. Morru lura għat-testa direttiva. Aħna għandna żewġ għażliet. Jew irridu inkomplu din id-direttiva tal-2008 et eh, nikwota li sinjura Rena fejn qalet dan it-test aħjar mix-xejn jew aħjar mill-leġiżlazzjoni tal-qabel U għallura jekk nafsu din il-proposta għall-inqas ser jkollna xi ħaġa, jkollna xi protezzjoni għal nissa eh, nisa u l lommijiet Din tkun opportunità biex napprezzaw ir-rwol tal eh, lommijiet u nisa. Bħala kummissarju ikun forsi faċli li nipprova nikkonvinċi l-maġġoranza tal-istati membri fil-Kunsill biex jibdlu l-approċċ. Dan huwa dak li jiena provajt nagħmel jiena rrit li l-Kunsill ipoġġi dan il-punt fuq l-aġenda mill-ġdid u jelimina l-oppożizzjoni fil-Kunsill. Iżda hemm għażla oħra wkoll test ġdid, però qabel ma nasal għall-alternattiva l-ġdida, ippermettuli li ngħidilkom xi ħaġa oħra. Meta jiena bdejt naħdem fil-Kummissjoni, jiena għamilt assessjar tal-impatt ta' din id-direttiva fuq it-kabbir tal-impjegi u jien uh, skoprejt li din il-proposta mhux ser ikolla effett dirett pożittiv fuq uh, eh, l-impjegi. It-tieni ħaġa sa mill-2008 ħafna stati membri adottaw leġiżlazzjoni li tejbet il-protezzjoni tan-nisa. U dan jaf huwa raġuni għalfejn għalkemm jiena ma nixtieqx nitkellem fissem il-Kunsill, din jaf kienet ir-raġuni għalfejn il-direttiva ġiet blokkata fil-Kunsill. Iżda bħala dokument il-ġdid jien nixtieq inkun ambizzjuż hawnhekk. Ambizzjuża nixtieq inwassal proposta ambizzjuża u dan nixtieq nagħmlu b'żewġ modi, irridu naqdu il-ħajja tax-xogħol u tal-familja matul il-ħajja kollha. U rridu wkoll li eh, l-irġiel ikunu iktar involuti fil-ħajja tal-familja. Irrit li nippermetti li l-irġiel li kollom il-lussu li jodu id-dar ma' ulidhom u jihdu sibom. Dan jista' u koll nittrattaw il- pay gaps tal- tal-pagi, il-gaps tal-pagi u tal-pensjonijiet. Għedin nitkelmu għonek dwar non-diskriminazzjoni, dwar il-xol, dwar il-liġi tal-familja. Għedin nifacċjaw approċċi differenti u tradizjonijiet differenti fl-istati membri. Dawn jins huma kwistjonijiet diffiċli, dawn huma li għandhom eruq uh, gbar f'dawn il-pajjiżi jien ġejja minn pajjiżi li minn pajjiż fejn jaħseb li jekk marra tmur lura xogħol malaj wara li kollha tarbija hija tkun om ħażina u din forsi hija xi ħaġa inkomprensibbli għal nies minn stati membri oħrajn. Irridu nagħmlu analiżi tal-kompetenzi tal-Kummissjoni Ewropea u ħut minnkom qalu li qegħdin nitkellmu dwar kompetenzi maqsuma u ma rridux niksru il-prinċipju tas sussidjarjetà. Intom kontu qegħdin tistaqsu dwar pjan ta' żmien palissa aħna qegħdin nanalizzaw is-sitwazzjoni jiena naħdem fuq din il-kwistjoni fl-imkien mal-kollega tiegħi is-Sinjura Tyson. Jiena ser naħdem fuqa wkoll b'mod konġunt mas Sur Timmermans u Dombrovskis għaliex huma wkoll involuti. ma nixtieq insemmi l-ebda data speċifika għalissa, però jiena nemmen li fit-tieni nofs ta' din is-sena jaf ikollna proposta speċifika jew inkella l-assessjar tal-impatt. Jiena nispera li ma tkellimx wisq fit-tul iżda huwa importanti ħafna li għalli nikkummenta dwar dan huwa importanti li naħdem flimkien magħkom jiena nista' nħoss il-motivazzjoni tagħkom biex intom taħdmu fuq din il-kwistjoni li jaf twassal għal eh, bidla soċjali pożittiva u li għaf twassal għal titjib għal eh, nisa Ewropej u l-ommijiet Ewropej. Irridu regoli tajbin mm, għall ekonomiji Ewropej. Nadu issa għal sinjura Kalina Lukaċeviċa. Fisam il-Kunsel ħafna kritika eh, saret eh, lejn il-kunsilli lejla. Jina nejt li ma naqbilx. Għal-iktar minn seba snin aħna jena niprivaw nsibu appoċ għal dan il-fajl u nqasta appoċ mill-proposta leġislativa preżenti mill-Kummissjoni ma għandiex tkun interpretata bħala nuqqas tarjida biex nipproteġu id-drittijiet ta' ġenituri li jaħdmu bħala rappreżentant ta' stat membru li qed joffri sistema ġeneruża ta' lif tal-ġenituri imħallas fejn il-ġenituri jażlu min ħajjiħu ħsieb it-tarbija jekk xlom jol missier u id-dritt li tibqa' dar għal 18 xar. xahar. Jien nista' nassigurakom eh, mill-impenn eh, tagħna għal prinċipju fundamentali xinu fil-qalba tal-problema u għannu ta' appoċ għal eh, proposta leġizlattiva konkreta. U għallura, ejjaw ma nisagġerawx b'din is-sitwazzjoni, aħna nħilqaw l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex noħorġu bi proposta aħjar li se tkun iktar realistika u iktar moderna. Jien nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lis sinjura Korazza Bilt u l-Sinjura Morin Chartier għal l-kommenti tagħhom, għad diskursi tagħhom, il-pożizzjoni tagħhom bil-miktub biex ikonna sistema moderna tal-lif tal-ġenituri biex bekk nevitaw li nuqodu nipuntaw subajna lejn oħrajn u li ma jgħinx biex insibu soluzzjoni. Fil-fatt il-Kunsill jifem tajjeb ħafna l-importanza tal-lif tal-ġenituri għal familji tal-Ewropa u l lif tal-maternità m'għandux eh, jiġi meqjus f'iżolament miżuri oħrajn għandhom jinkludu servizzi aċċessibbli ta' Mm, ta' kura ta' tfal, uh, kif ukoll responsabilitajiet oħrajn uh, li jinqasmu bejn in-nisa u l-irġiel. Eh, arranġamenti flessibbli tax xogħol huma wkoll irrilevanti f'din is-soċjetà fis-soċjetajiet moderni tagħna. Ħafna idejat li jistgħu jispirawna. Biex wieħed ikollu tarbija, irrid ikun hemm mara u raġel u għal daqstant għalfejn nitkellmu dwiż dwar il-lif tal-maternità fil-kuntest ta' twelid ta' trabi. Jiena inkwetata ħafna mir-retorika intużata fil-kuntest ta' dan id debattitu li rġiel irrid ikollhom l dritt indaqs biex jipparteċipaw fit trabbija ta' tfal. U għandaqstant jien nixtieq nieħu din l-opportunità biex nistieden lis sinjura Kummissarju li li waqt li qed jaħdmu fuq il-proposta ġdida joħorġu bi proposta ġdida u moderna fejn iż-żewġ ġenituri jieħdu responsabilità u jieħdu ħsieb it-tfal. Din tista' tkun ta' importanza kbira għall-Unjoni Ewropea għal daqstant membri onorevoli il-Kunsill u għal-koleġizlatur li l-opinjoni tiegħu fuq il-proposta preżenti huwa hija ċara. Għal daqstant irridu nagħmlu għażla. Aħna nistgħu mm, ma naqblux fuq il-proposta eżistenti leġislattiva għal ħamestin oħra jew inkella nistgħu nippruvaw insibu ftehim għabbażi ta' proposta ġdida. Il-Kunsill għamel l-għażla tiegħu. Aħna ħirqana biex ikonna ftehim fil-futur qalib qarib. President, membri onorevoli nemmen li l-partijiet kollha konċernati jistaw uh, u seri kontribuxxu għadl zvilup f'din il kwissjoni uh, f'dan il-qasam tal-politika tant importanti. Grazzi. Grazzi ħafna.